morru għall-agenda li ġiet adottata mill-konferenza tal-presidenti skont ir-regola 149 fil-15 ta' jannar. U din l aġenda la bozz tagħha għaddejnilkom Imma il-grupp tal-EPP talab li id-dibattitu tal dwar l-antiterrorizmu nal-oħ prezoluzzjoni li nivutaw għalija fil-part session ta' l-ewwel ta' frar. Is-sur Otto Ganza rispons is-sur Pons qed joġbok biex titkellem favur. Bil-mikrofonu. Grazzi, President. Dan il-Parlament joħroġ b'kull tip ta' riżoluzzjoni u ma naħsibx illa smajna dak li kien hemm f'Pariġi u risoluzzjoni fuq terrorizmu għalhekk id-dinja qed Eh, tistenna l-ONED biex jisma' dan il-Parlament biex jwassal il-leħen tal-Ewropa fuq it-terrorizmu. Imma t-tieni punt huwa importanti ħafna il nuru li aħna nistgħu naqblu mhux biss biex nuru li aħna maqudin f'Pariċi imma kol fuq il-font tal-kwistjoni. Għal daqstant Fuq punt tant importanti pa' terrorizmu l-Parlament ma jistax jitkellem, jitkellem, jitkellem biss u ma wasalx għal soluzzjoni. Għax ma nkonniex risoluzzjoni fuq terrorizmu hija għamla ta' eh, soluzzjoni imma l-iktar soluzzjoni ħażina li nistaw ikonna. E, ġifiri u nuru li aħna maqodin imma aħna laqas biss isna kapaċi illi niftemu. għamlu pass il-qoddim dinja esiġenza. sa' l kan skanjiet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 Grazzi ħafna l-ewwel net jiena sodisfatt ħafna l kollega tal-PPE jixtieq li jkollna debattitu dwar l-attakki f'Pariġi u l-miżuri li nistgħu nieħdu għax jiena niftakar matul il-laqa tal-konferenza tal-presidenti din l-aħħar waħda li li pipi ma kienx konvin dak iż-żmien li llum niddiskutu dan is-suġġett. Għalhekk jiena il-fatt li bidlu l-pożizzjoni tagħhom li li jiena sodisfatt bija biex ikonna pożizzjoni komuni ta' dan il-Parlament qabel jiltaqa il-Kunsill Ewropew fit-12 tax-xar. Grazzi. Kontra sur Zippe, il-Sinjura Zippe. Grazzi ħafna, President wara l-attakki ta' Pariġi eluf u eluf ta' ċittadini franċiżi protestaw biex jiddefendu il-libertà tal-espressjoni għad-demokrazija u dawn il-valuri il-bira fil-komitat għal li ma bżon iktar azzjoni kienem l-istrumenti li għanna palissa li mux qed jitlu fis-seħ. Iva, irridu nirrispondu għat-terrorizmu, speċjalment il-terrorizmu li naraw l-oriġini tiegħu fosna il-ġellida barranin mhumiex barranin u ċittadini ta' mill-istati membri tagħna. Għalhekk hija mhix ħaġa korretta li nirreagġixxu permezz ta' rezoluzzjoni, aħna naħsbu li jrid ikun hemm riflessjoni nikkonsidraw bl-ikbar reqqa s-situazzjoni umbat noħorġu f-rezoluzzjoni, mux naqbdu nfajru rezoluzzjoni kif ġipu laħaq. Mela, nivvotaw issa il-rezoluzzjoni ta' sur Katalapons għal-rezoluzzjoni fi frar, favur, kontra. Ħan iċċekjaw jgħid il-President. Uħorġu il-kartelluni jekk xabkom. Il-vot se jisir se jkun vot elettroniku. Niftaħ il-votazzjoni. Il-membri kollha votaw? Nerġa' nsaqsikom kulħadd ivvota? Tajjeb, wis, mela nistana il-vot. 205 favur 140 kontra u 15 l-astensjoni. Il-grupp tal-ħodor taleb għal dibattitu eh, wara li kienem dikrazzjoni tal- dwar dak li qalet il-rappreżentanta Olja fuq is-sitwazzjoni tal-Ukranja u l-attakki fil-Mariupol. Ġifiri, aħna se nkomplu x-xogħol sa' disa. is jura Harms biex tressaq din il-mozzjoni. President, kollegi, għannom tal-grupp tijaj, jiena qed nitlob li niddiskutu l-iżviluppi li qed iseħħu fil-Mariupol u fl-Ukranja matul din is-sessjoni. Ġifieri qed nitlob li din is-seduta tkompli sa' disa anke jekk is-Sinjura Mogherini ma tkunx magħna. L-idea hija li mux biex nerġaw niddiskutu dak id-deċizjoniet li ħadna fi Strasburg l-ħar darba, imma jiena tinressaq din it-talba għax huwa importanti li aħna nirreaġixxu għal l-affarijiet tal-biża li qed iseħħu f'dan il-pajjiż. L-iżviluppi huma serji ħafna li aħna rridu nirreaġixxu bl-istess mod. Ix-xogħol politiku tagħna fil għal-Russja u għal-Ukranja u biex nizguraw is-sigurta u l-paċi. Hemm bżonn li aħna nwaqfu l-imwiet li qed jisseħħu ta' kuljum l-Ukranja tal-Vant. Jiena nemmen li din, dan is-suġġett irid jerġa' jiġi diskuss. Ir-rapporti li qed joħorġu minn ċertu stati membri u rapport minn Ateni eh, qegħdin iwaħxuni għax qisu rridu ngħidu li fuq ir-Russja sem bidlu eh, l-edeja li għandna fuq dan il-pajjiż. Jiena nemmen li l-Parlament Ewropew irrid jgħid x'inhija l-pożizzjoni tiegħu b'mod ċar qabel ikun hemm il-laqa tal-Kunsill tal-Ministri. Aħna l-pożizzjoni tagħna titkun ċara rridu nkunu maqudin u narraw li niżguraw kol il-Ministri ikunu maqudda. Jiena dejjem kont favur solidarjetà mal-Greċja, imma jien nixtieq nappella lil Greċja biex issa turi solidarità ma' ċertu pajjiżi li qegħdin fl-Ewropa tal-Vant. Mela, issa, min jixtieq jitkellem favur? Is-sur preda kontra. Grazzi ħafna, President. Aħna ma naqblux ma talba tal-kollega tagħna. Diġà kellna dibattitu nhar it fil-Kumitat tal affajid Barranin kien hemm l-ambaxxatur ta' l-Ukranja, l-ambaxxatur għall-Unjoni Ewropea, u aħna l-pozizjoni tagħna diġà spjegajnilhom għandna xejx nżidu, imma naqbel ma dak li għadil il-kollega meta għalet e, eh, dwar il-rapporta għateni. Aħna l-attitudni mhix aċċettabbli, kolħat sorpris li jara kif qed teġġixxi E, eh, Din l-aljanza ma' Putin irridu għoddu attenti ħafna liha. Grazzi ħafna. Tajjeb, jiena mela sa nista naddu għal-vot din it-talba. It-talba hija li fuq l-aġenda tal-lum Sinjura Harms, ma tafx fuq xi xed tivvota kemm għandek aġla llum mela dikjerazzjoni jekk kif imta Sinjura Harms, ġifiri anki jekk il- ma tkunx dikjerazzjoni tal-rappresentant u tal-kummissjoni dwar l-eskalazzjoni tal-konflitt u l-attakki fi Mariupol l-Ikranja, iġifiri li din istaduta tkompli sa' disa minu favur. Kontra. astenzjonijiet u din ma għaddiċ din it-talba. ċara. ċarissimu. Din ma għaddiċ Memx għalfejn nitċekjaw u nagħmlu voti ieħor. Mela, issa l-aġenda tagħna ġiet adottata.